Allora riprendiamo, cari colleghi. Tajjeb, mela eżis kollegi ejja naddu għal tal-vot. Ir-rapport ta' Ina Sejala Sender. Il-Baġġet Ġenerali fuq il-kwittanza l-Onorevoli Ġiri Pospixel, jekk jogħġbok. Ndek minuta. Grazzi ħafna jiena appoġġajt dan ir-rapport fisem il-Kummissjoni Ewropea u minħabba li jiena membru tal-Parlament Ewropew ċek jiena jiddispjaċini li ħafna minn dan ir rapport kien dedikat lill prim Ministru tagħna minħabba li u kellu ħafna kumpaniji kbar f'idejh. u issa qegħdin nitkellmu fuq l-użu tal-flus Ewropej. Dan għadna d bil-progress dwaru rridu naraw kif il- L-emendi għadhom għaddejjin, għadu għaddej, sa naddu għal Sur Hannan għal minuta. Grazzi ħafna Iva fdejjem fuq il-flus nitkellmu għawek maħabba l-Unjoni Ewropea. issa saret issa mekkaniżmu tajjeb ħafna biex nieħdu l flus min-naħa tal popolazzjoni u nqasmuh l-kulħadd ma naħsibx illi din hija sistema unika, kull gvern jaħdem b'dan il-mod, iżda dak li huwa uniku għal mod ta' kif qegħdin inqasmu d differenza da bejn dawk li qed jikkontribwixxu dawk li qegħdin jonfqu u nixtiequ li naqsu aħna nuqqas ta' effiċenza. Jiena naħseb illi din id-dinamika ma tapplikax għal dan iżda għal ta' l-integrazzjoni naħseb li dan il-Parlament dejjem qiegħed iħares lejn il-fatt li hemm bżonn ta' iktar integrazzjoni din kienet problema mill-bidu nett. Eh, eh, Relazzjoni kon Grazzi għal kwittanza l ehm, kwittanza 2017 fuq il-Budget Ġenerali fuq il-Qorti ġustizzjana Nevli l Messerschmidt. Non c'è? Mhuwiex hawnhekk? Le. Ximo. Mela, ngħaddu għal rapport li miss Sarvama fuq il-kwitanza tal-2017 l-Onorevoli Majer. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna President, il-500 miljun Pala kont li għax li ma setax joħroġ mill-kiri tal-25 sena fuq il-binja tal- ta' Canary Wharf hija vera ħasra u xħela xħela li qed nitilfu l-kapaċità ta' riċerka mill mir-Renju Unit. Aħna nattiraw il-kummerċu l-esperti fl-aħħar 20 sena dan din il-kumpanija kienet eh, din kienet eccellenti u n-naxina jkollna l-awtorizzazzjoni għal mediċini kullimkien fl-Unjoni Ewropea iżda l-Renju Unit ma hekk issa il-produttur tal medicini diġà waqqaf eh, faċilità simili fil-Unjoni Ewropea biex bekk ikollha iżjed spejjeż inqas fir-riċerka u l-iżvilupp u għal Renju Unit iżjed minn biex neħdu l-mediċini u l-kont li kull ma jmur qed jikber u inqas flus għall NHS l-oppost li n-nies kienu qed jivvotaw għalih. Tajjeb, grazzi il-rapport ta' Sarvama, l-Onorevoli Messerschmidt. Iżda minni xed naraħ? Jinsab hawnhekk fil-awla le? Mela, naddu għal rapport li mis, Panseri, Preda u Garen Sengel, l-Onorevoli Tanok. Għazoċ minuti, fizem il-grupp, Sur President. Fissem li siħar, jena nishtiq nirringrazzja korrela turi u l-shadows għal xogħol produttiv kif ħafna flimkien biex binna fuq kompromess fuq dan il test li fuq il-fajl tant ta' sfida jina nilqa l-instrument konsolidit kif propost mill-Kommissjoni u naħseb li dan si kontribwixxi biex l-Unjoni Ewropea ġixi mo iżjed effettiva fil-floqsma konċernati fi żmien meta tranzizzjoni politika tibqa' tiddistabilizza Um, eh, tixaqleb il-naħat tisfel u anki timajna il isħubija fil-vant il-viġnanza qatt ma kienet importanti skemmi l lum għall-Unjoni Ewropea. Jiena personalment nilqa l-istrument konsolidat bisħiħ naf li hemm nuqqas tal eh, hemm dubji f'dan il-Parlament anki fil-grupp tiegħi fil ta' xi aspetti issa d diskussjonijiet iridu jitkomplu fil-Parlament li jmiss minħabba il- ir-ring fencing skont il-ġeografiku ma naħsibx li l-konsolidazzjoni se jfisser li l-fondi se jmur għal parti u mhux għall oħrajn fil-gwad tal-fondi tal-iżvilupp għal skont il-politika barranija speċifika il-95% biex nilħu il-benchmarks tal-OECD għandhom iserħu moħħna dana u skont il- nilqa l-iżviluppi tal esfd għal fil eh, eh, li nbidlu għal esdf eh, plus u se naraw il-bidla fil-relazzjoni attwali bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-ECB u se jkollna l allokazzjoni għall EIB skont l-emenda 52 fl-aħħar bħala MEP um, um, li se nitlaq mill-Brexit Jina jiddispjaċini li minn jisen nkun hawn għal negozjati fil-Parlament li jmessu jiena jiddispjaċini li r-Renju Unit mhux se jipparteċipa f'xi ħaġa illi tfakkarna dwar kif il-vuċi tal-Unjoni Ewropea u l-ekonomija tal-iskala tiġi eh, imkabra meta naħdmu kollha flimkien. Sala Franca Fleckenstein. Si, issa mmorru rapport Fleckenstein, is-Sur Danjean. Fidejk, m'għandek minuta.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 l-Unjoni Ewropea tuża il-budget għall-istabil biex tara jkun hemm iktar affarijiet sejrin tajjeb fil-Balkani hija ħaġa tajba. Imma delegazzjoni Franċiża astjanijiet fuq dan ir-rapport mħabba riservi fuq żewġ punti mela fuq l-IPA tlieta il-fondi għat-Turkija li hija seta reġjonali li mhix Ewropea u nafu ġifiri l-problemi tal-immigrazzjoni huma nsibuhom f'ftejimiet speċifiċi. Imma dan il-budget ġifiri l-istrument ta' qabel l-sħubija nafu li tkabbir huwa proċess politiku li fuq m'hemmx unanimità, mhux xi proċess mekaniku jew biss finanzjarju hemm pajjiżi li qegħdin jippruvaw jieħdu flus minn dan l-istrument finanzjarju meta l biss huma kandidati ġifieri l-politika tal-tkabbir iridu nerġgħu naħsbuha. Kien l-aħħar intervent bekk niqfu sal-tlieta u nispera li kolkom ikla tajba, grazzi.